Good afternoon. And uh, next item on the... Il-wara tajjeb, il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna hija stqarrija tal-Kummissjoni bħala introduzzjoni dwar sistemi kompatibbli għal reġistrazzjoni ta' animali domestiċi fl-istati membri kollha. U allura issa senħalli fidej il-Kummissarju Kretu.